Mahmoud Abbas, président de la Palestine. Mahmoud Abbas, il-President tal-Autorità Nazzjonali Palestinjana, jidħol fil-flawla. Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, Aziz, kollegi, signori, il għandna l-unur illi eh, konna flimkien li lill president Mahmud Abbas fil-Parlament. Sur Abbas nixtieq nirringrazzjak għal darboħra talli għacċettajt l-istedina tal-Parlament Ewropew. Nixtieq nilqak kal Parlament Ewropew. Die guten Beziehungen Relazzjonijiet tajbin mal-Palestina huma importanti ħafna għalina fl-Unjoni Ewropea. L-Unjoni Ewropea hija l-aktar siħeb importanti tal-Palestina għal kooperazzjoni umanitarja u ekonomika u l-Palestina eh, li taħdem fuq sisin sodi u tajbin u miex l Hija importanti ħafna għalina wkoll. Sura Abbas inti sagrifikajt ħajtek kollha biex tikseb rikonoxximent paċifiku eh, tal-Palestina kont wieħed mill-arkitetti tal-ftehim li sar fl-Oslo u organizzazzjonijiet li huma eh, sisin importanti fuq il-paċi li hemm fil-Palestina u inti qiegħed hawnhekk wara żjara tiegħek eh, tal-President Iżraeljan Eh, il-bira u dan huwa sinjal b'saħħtu ħafna li rrieda biex tikseb paċi bejn l-Iżrael u l-Palestina jibqa' hemmhekk. U nixtieq nati kontribut għal viċi President tal kummissjoni u l-Federica mm, Mogherini, komissarju eh, tal-Affarijiet Barranin tal kummissjoni Ewropea li hija magħna flimkien hawnhekk nilqa l-Kummissarju Mogherini hawnhekk. Settembru tal-2015 il-Parlament Ewropew sejja għal soluzzjoni two-state bazata fuq il-frontieri tal-1967 u da din is-soluzzjoni jekk imsejħa two states eh, kien hija l-Iżrael jista' jgħix fis-sigurtà u din konna qed nisqu fuqha ħafna il-bieraħ u dan ifisser li dan ikun stat indipendenti u demokratiku tal-Palestina wieħed li huwa liberu u paċifiku u bekk dawn iż-żewġ stati jkunu jistgħu jgħixu flimkien fil-paċi ma ġemx xulxin. L-għanewlin huwa l-intemmu il-violenza u l-ebda oġġettività politika ma tista tagħti loka għal eh, aggressjoni u terrorizmu. U l-iżvilupp tal-settlements li hemm fl-Iżrael kif ukoll il-missili qed jiġu sparati fuq missili mill fuq l izrael fuq il-Palestina mill entitajiet terroristiċi. U għawnek il-Parlament Ewropew jixtieq iwaqqaf eh, dan il ġlid kollu li għetisir isir ħatal terroristi Aħna nixtiequ nuru il- kumpassjoni tagħna mal-Iżrael u mal-Palestina għaliex huwa importanti ħafna fil-proċess tal-li Eh, inti involut fija. Nixtieq nilqakal boħra fil-Parlament Ewropew eh, fisem il-kollegi tiegħi u issa ngħaddi il-mikrofonu lilek, Sur President. Thank you.